Darden fuq kooperazzjoni mtejba bejn is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi. L-ewwel nisimgħu mir-rapporter is-Sur Darden għal ħames minuti. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues. Grazie, President. Eżis kollegi. L-adozzjoni ta' din id-deċiżjoni tfisser illi l-Unjoni Ewropea qed tibdel dak li kien hemm qabel fuq livell mhux uffiċjali bħala pjattaforma f'servizzi pubbliċi tal-impjiegi uffiċjali. Dan ifisser li l-ħolqien tal-impjiegi huwa rwol tal-politiki ta' tkabbiru tal-impjiegi li waslu l-istati membri minħabba anke fil-klima ta' austerità, mhix fidejn is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, imma xorta waħda għandhom rwol importanti fil-ġlida kontra l-qatt u biex neħu l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal-2020 biex nżidu l impiegi minn 68% għal 75% sal-2020. Il-livelli ta' impiegi rridu jkunu olin għalix meta nqisu fil-situazzjoni fi Spanja per eżempju, il-situazzjoni hija verament waħda mwera, 25% biss impjiegi. Hemm bżonn li jkun hemm ħafna stħarriġ bil-sistema ta' bench learning biex ikunem eh, politiki ta' impiegi għal letajiet kollha, speċjalment il-gruppi l-aktar vulnerabli wkoll biex ikun hemm eh, tnaqqis sistematiku tal-qatt biex ikunem inqas esklużjoni soċjali. Dan il-netwerk ħajpermetti biex insaħħaħ servizzi pubbliċi tal-impigi u jkollu l għalli jappoġġa l-iktar kategoriji vulnerabli tas soċjetà Jipromovi xogħol deċenti, jtejjeb il-ħidma u l-integrazzjoni tas suq tax xogħol fl-Unjoni Ewropea u jħaddan il-mobilta ġeografika volontarja taħt ta kondizjonijiet ġusti. Il-netwerk ħaj kontribwixxi biex itejjeb l-informazzjoni fuq in-nuqqas ta' ħiliet li hemm fis-suq tax-xogħol u biex jagħmel paragun tajjeb bejn il-ħtiġijiet ta' min ħaddem u l-ħtiġijiet tal-ħaddiema. Ħajkun hemm għanijiet u miri ambizzjużi u ħaj permetti li jkun hemm rwol fl-analiżi u skambju ta' rwol ta' rakkomandazzjoni u rwol ta' inizjattiva fil-politika tal-impjigi. Biex niksbu dawn l-anijiet kollha, l-istati membri kollha jridu jiġu rappreżentati madwar il-mejda. Jridu ikun hemm kooperazzjoni xirqa bejn il-partijiet interessati kollha. Irridu niżguraw li kulħadd ikun preżenti u aħna dan sħaqnieh fid-diskussjonijiet tagħna. Diskussjonijiet ifukaw fuq kif għandna ninterpretaw il- natura volontarja jew obbligatorja ta' din il-network. Id-diskussjoniet ma permettonix li niddeċidu bejn l-interpretazzjoniet legali tal-Kunsill mill-banda u dawk tal-Parlamentu tal-Kummissjoni mill-banda l-oħra. Is-sugu ta' dan kollu huwa li l-Parlament irid jemes stqarrija unilaterali ma' dan il-ftejm li jispeċifika l-interpretazzjoni tiegħu, jiġifieri kulħadd jista' jieħu sem bħala leġislatur fuq bażi volontarja. Minħabba dan il-Kumitat tal-Impjegi irid jemes ruħu f'dan il-ftehim minar ma perikola is-sem ta' kulħadd fuq bażi obbligatorja. Bekk jista' jkun li konna dan in netwerk li verament iwassal għal valur miżjud. Dan ifisser li nistaw intemmu dan it-test minar konflitt imma ma nistawx nibqgħu sejrinek biex jekk verament irridu fiduċa bejn iż-żewġ istituzzjonijiet fil-qasam tal-kodeċiżjoni. Fuq il-kooperazzjoni tan-netwerk. Il-kooperazzjoni hija mħeġġa f'dan in-netwerk ma' msieba soċjali, NGOs, l-awtoritajiet lokali u reġjonali u s servizzi tal-impjiegi kif ukoll partijiet interessati oħra. Għandu jkun hemm kooperazzjoni wkoll ma' istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea. Is-segretarjat, pereżempju, huwa provdut minnaħa tal-Kommissjoni u anke l-Kumitat Empl li għandu status ta' osservatur fit-taħdidiet. Dan jista' jseħħ ukoll flaqat in kamera. Aħna żgurajna li din id-deċiżjoni tippermetti li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati kollha. Iżda wkoll ikun hemm involviment fl-attivitajiet tal-partijiet interessati min-naħa tal-Istati membri li għandhom għamla reġjonali differenti fir rigward is-servizzi pubbliċi tal-impjegi. Bekk kulħadd ħajkun involut. Kollegi, dan il tejm huwa riżultat ta' inizjattiva tajba tal-Kummissjoni u mpenn sod tal-Kunsill u l-Parlament biex jinkiseb riżultat matul il-mandat korrenti minkejja divergenzi fl-opinjonijiet tagħna. Naħtab din l-opportunità biex nirringrazzja l-kollegi, il-Shadow rapportez l-oħra, kif ukoll il-President tal-Kumitat tal-Impjegi Pervanġ Beres. Biex nikkonkludi, naħseb li din lodda ġdida tal-politika soċjali Ewropea mhix xi ħaġa li nitkellmuha ninsemmuha ta' spiss, tagħti valur miżjud tal-ġdida kontra l-qatt, speċjalment il-qatt fost iż-żgħażagħ u l-esklużjoni soċjali. Grazzi. Kollegi, Grazzi. Fisem il-Kummissjoni ngħaddu issa l-Kummissarju Andor. President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, nixtieq nirringrazzja lir rapporter is-Sur Darden. Kif ukoll ix-shadow rapporter sa xogħol li għamlu biex jiffinalizzaw ix-xogħol leġislattiv fuq il-deċiżjoni tal-impjiegi pubbliċi. Dan jitibat messaġġ ċar li l-Unjoni Ewropea qed tuża l-lodda kollha disponibbli li għandha u networks kollha biex tiġilet il-qatt Deċiżjoni ser jittejja il-funzjonament ta' servizzi tal ehm, publiċi fl-Unjoni Ewropea u issaħħaħ il-politika tal-impjigi fuq livell Ewropew servizzi ta' impjiegi pubbliċi eh, huma fuq dimnet biex jġildu l-qatt u jitejbu s-saħħa tas-suq tal-impjiegi. Hemm eh, prestazzjonijiet differenti, livelli differenti. Matul is-semestru 2013, tmien stati membri irċivew eh, rekomendazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż fuq l-employment services u wkoll ser jkun hemm rekomendazzjonijiet oħrajn fis-semestru tal-2014 ukoll il-Public Employment Services huma l ewlenin fl-implementazzjoni tal-rekomandazzjoni tal-Kunsill fuq il-Youth Guarantee fuq il-ħolqien ta' Youth Guarantee. Zazu għandu jiġi reġistrat ma' servizzi tal-impjegi Um, network li għandu jiġi stabilita din il-deċizjoni għandu jkollu inizjattivi ċari, konkreti, bħal per eżempju sistema ta' referenza komuni um, bazz tal-evidenza, il-ġbir ta' benchmarking u attivitajiet differenti, assistenza reċiproka bejn il-membri differenti u koll l-implementazzjoni ta' azzjonijiet strateġiċi għal modernizzazzjoni ta' servizzi pubbliċi tal-impjegi. Dan għandu jtejjeb il-livell ta' prestazzjoni tagħhom u wkoll is-servizzi għal dawk li tifittxu l-impjiegi. Il-Kunsill tipjana li adotta dikjerazzjoni unilaterali u tenfasizza n-natura volontarja tal parteċipazzjoni tal-Istati membri f'dan il-network u fl-istess ħin tgħid li l-Istati membri kollha ser jipparteċipaw. Il-Kummissjoni għamlet ċara fatta okkażjonijiet li mhux ser Eh, ni ma taqbilx ma din li blet interpretazzjoni legali għal daqstant il-Kommissjoni matul l-adozzjoni ta' test legali fil-Kunsil ser toħroġ dikjarazzjoni bilan li tassikura li kunem eh, interpretazzjoni ċara tal-bazi legali. Jina nista' nifhem li l-Kamra tixtieq tadotta dikjarazzjoni simili. Għalfejn hemm bżonn ta' ċerrezza legali Eh, xaġa importanti l-lum hija li nadottaw id-deċiżjoni u namlu nassiguraw li din tiġi implementata. Din hija l-iktar ħaġa importanti għaċ-ċittadini ġewwa l-Unjoni Ewropea. Dawk in-nies qegħdin ifittxu l-impjiegi u min iħaddem ukoll jistennew li jkun hemm servizzi tajbin pubbliċi mm, ta' kwalità għolja li jiġu mill servizzi eh, tal-impjiegi pubbliċi. Għalla sant nitlob li l il-membri tal-Parlament Ewropew li tadottaw din il-proposta. Grazzi. Grazzi. Komissarju Andor, issa fissam il-gruppi. Nibdew bil-grupp tal pp e, għandu għassur Becker. President, Komissarju. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal kooperazzjoni effiċenti u kostruttiva flimkien miegħu jiena kont negozjatura ewlieni tal-PPE u il-Kummissjoni bniet in-network għall-amministrazzjonijiet tal-impjiegi dan kien ta' suċċess u dan sar ukoll eh, blajnuna ta' Sinjura Beres fi trialogu. Illum aħna għanna eh, istrumenti ieħor li jgħinna niġġieldu il-qatt u apparti minn hekk ser inkunu wkoll nistgħu naħdmu fuq il-lat ta' prevenzjoni wkoll fis-suq mm, uh, tal-impjiegi dan huwa pass ieħor importanti jiena tent ħafna f'dan il-kunċett u li dan issa daħal f'dokument u dan ifisser li fil-prinċipju l-istati membri kollha jistgħu jitalmu minn xulxin. Ġifieri l-aħjar prassi nista' naqsmu l-aħjar prassi. Um, youth guarantees, per eżempju, għabbażi tal-modell tal-Awstrija jista' jinfirex issa u jiena ċert li issa nistgħu Nitalmu kol mill-pajizi tal-Iskandinavja li eh, jassikuraw li ħaddiema iktar anzjani kunu jistaw jibqaw fid-dinja tax-xogħol u mhux kif ġieli jiġri jiġu marba. Xaġa importanti ħafna network mm, għal eh, servizzi pubbliċi tal impjiegi hija eh, huma l-kriterji kwalitattivi kwantitattivi Dawn huma punti essenzjali ħafna għal ehm, iktar titjib fil-futur, ġifiri titjib individwali f'pajjiżi differenti jistgħu jkunu ta' benefiċċju. Nilqgħu wkoll il-URES dan huwa portal li għandu iktar minn 100,000 impik eh, postjati fuq u dan ser jitqassam u jittuża b'mod aħjar, jisir iktar magħruf fost in-nies Jien kuntent ħafna bla il-proċess, kret ħafna. Naddu issa Assur Costello. Signora Costello, President, mm, nirringrazzja li rapporter għax li għamel. Raġuni sempliċi għalfejn għanna 26 miljon persuna li huma qiegħda fl-Ewropa u mit eh, elfi kostituenza tiegħi ġewwa Eh, Dublin hija eh, minħabba li mhux biżjed xogħlijiet u l-mod kif innaqsu l-qatt huwa li nifukaw minn flok fuq l-austerità fuq tkabbir sostenibbli. Fl-istess ħin iktar kooperazzjoni bejn l-istati membri kollha servizzi tal-pubbliċi eh, tal-impjiegi għandhom rwol importanti ħafna x'jaqdu l-Ewropa tista' tgħin lis-servizzi pubbliċi tal-impjiegi li bilitejnhom jaħdmu l-kol flimkien nistgħu nisalmu ħafna minn għand mod partikolari fl-implementazzjoni tal-Youth Guarantee Network Ewropew ta' Servizzi tal impjiegi jista' jgħinna nantiċipaw iktar kmini il-problemi fis-suq tax-xogħol u nirrispondu mod iktar effettiv. Network jista' jiffaċilita u jinkoraġixxi kooperazzjoni mal-imsieba soċjali trade unions, l-NGOs u l-awtoritajiet reġjonali biex bekk jinassiguraw li jkun hemm appoġġ u kooperazzjoni biex bekk dawn in-nies jerġgħu jsibu xogħol. Tiffaċilita wkoll implementazzjoni ta' proġetti tal-impjiegi finanzjati minn fondi ta' investiment, mod partikolari l-Fond Soċjali Fl-Irlanda il-servizzi eh, pubbliċi tal impjigi u qed jiġu trasformati eh, riċentament bir-rwol li ser jassigura li l-ewwel kuntatt tal-persuni mal-uffiċċju eh, tal impjigi ikun l-ewwel pass fitriq biex kun jista' jsib xogħol. Jiena nappoġġa il-proposta li l-pajjiżi kollha għandhom jipparteċipaw f'dan il-network. Kollegin Costello, es folgt Herr Kollege Benjen. Grazie, Signora Costello, e Signora, e Sur Benjen. Grazie, President. Din deċizjoni tirrikonoxxi l-importanza ta' kooperazzjoni pan-Ewropea fil-qasam tal-impjiegi l-iktar fi żmien fejn il-qat laħaq livelli rekord ċertu stati membri. Sezzjonijiet tal-popolazzjoni edin jisibu ruħom barra miex suq ta' xogħol. Is-servizzi tal-impjiegi pubbliċi jinsabu ta' pressjoni kbira ħafna biex ikunu jistgħu jitrattaw dawn il-kwistjonijiet ħafna minnhom huma komuni fl-Unjoni kollha. Dan in-netwerk se jagħtihom plattaforma biex jagħmlu skambju ta' informazzjoni u jaqsmu l-ajjar prassi. Din ser tifformalizza in-netwerk informali li hemm bħalissa u ser ittejjeb il-koordinazzjoni ma' stakeholders oħrajn bħal pereżempju l mco u l-Parlament. Dan ser jkun utli ħafna mod partikolari meta l-Istati membri jimplementaw inizjattivi tal-Unjoni Ewropea bħal pereżempju l-Youth Guarantee Schemes. L-skema ta' bench learning ser tagħti iktar effiċenza fil-qasam ta' servizzi tal impjiegi pubbliċi u tar eżattament fl-imma osma huma din jimxu l-aħjar u tippermetti wkoll li oħrajn jitalmu. Il-network ser jappoġġa inizjattivi li ser jiffaċilitaw tranzizzjoni mill-edukazzjoni għax-xogħol u jiena qed nafas ħafna biex issir referenza għażaża li mhumiex qegħdin fl-edukazzjoni bħalissa jew m'għandhomx xogħol bħalissa huma magħrufa bħala nit dawn huma eh, għandhom jkollhom l-opportunità li jibqgħu fis-suq tax-xogħol. Irrid ikun hemm ukoll skills matching fir-rigward tal u kif ukoll skills short biex bekk nassiguraw li natu li ċittadini kollha tagħna l-opportunitajiet mhux biss li natu nagħtuhom l-skills, il-kapaċitajiet kollha li għandhom bżonn biex ikun jistgħu jipparteċipaw bisħieq fis-suq tax-xogħol dan għanna namlu fl-Unjoni Ewropea kollha. Għanna wkoll namlu tqabbil eh, ta' postijiet vojta ta' xogħol ma' persuni li qegħdin ifittxu xogħol. Dan jista' inaqqas il-qatt u jżid ukoll il-mobilità intra-Ewropea. Il-kooperazzjoni li jista' jippermetti dan in-network ser jikkontribwixxi għal kisbiet tal-lanijiet tal-2020 għal tkabbir smart, sostenibli u inklużiv. Da dinja deċiżjoni tajba ħafna, pozittiva u nħeġġeġ il kulħadd li appoġġa. Grazzi. Grazzi l sorbanjen għadu issa Signora Lambert. Nirringrazzja l president u l-rapporter għal daw kolla li ħadmu f'dan il-qasam. Meta naraw kwistjonijiet li mm, għandhom xasmu għal qatt, hemm kwistjonijiet ta' kwalità u x'informazzjoni ġeja mill-amministrazzjoni. Eh, dan kollu għandu impatt kbir ħafna fuq eh, il-xogħol, fuq il-ħajja tan-nies u għandna niftakru l-aċċess għal servizzi ta' kwalità għolja. Dan din hija parti b'saħħitha ħafna tal-aġenda tal-inklużjoni attiva u għatajjeb li nitalmu iva minn għand xuxin u l-esperjenza ta' xuxin nibbenefikaw minn dan kollu l-involviment tal-istati membri kollha hija importanti ħafna u itnara li l-argumenti li għanna kienu ma kienux daqseg tajbin u uh, eh, eh, problemi uh, minn xi ħaġa li s-soltu għandha tkun sens komun. Għanna natu uh, esperjenzi aħjar lin-nies. Kemm permezz tal-youth guarantee, l-impjigi, l-żaza, kwistjonijiet fuqat, uh, Eh, fuq medda twila ta' żmien kif ukoll eh, għajnuniet għajnuna lil gruppi vulnerabbli kooperazzjoni ma' stakeholders rilevanti naħseb li l-kol nemnu li tista' żdid xi ħaġa f'dan il-network. Dan jista' jinkludi mhux biss il- l-uffiċċji reġjonali u lokali iżda wkoll organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il dawk in-nies bla xogħol u dawk in-nies vulnerabbli. Nispera li nelbu din il-problema li għanna u naslu għal xaħġa li tkun iktar kostruttiva, grazzi. Grazzi lis-Sinjura Lambert. Muset nar li sur ċabernok u għalda stanna dwa sinjura Zuber. É evidente que o problema do desemprego é central e a U ovvju li l-problema tal-qat hija waħda l-enija tolqot ħafna nies, mod partikolari zaza fl-Unjoni Ewropea, li nsolvu din il-problema ser biex nsolvu il-problema ser ikun hemm bżonn ta' investiment fit teknoloġija riċerka. U eh, mod partikolari f'pajjiżi li għandhom livelli għolien ħafna ta' qatt huwa permezz ta' dawn il-miżuri biss li nistgħu nħollu iktar xogħlijiet u nwafqu dal-bar dejjem din il-qerda kontinwa tax-xogħlijiet tal-impjiegi. Ma naħsibx li li nibatu ħaddiema minn pajjiż għal ieħor biex naqdu il-bżonnijiet temporani tista' twassal iktar koeżjoni fl-Ewropa naħseb li din ser toħloq iktar divergenzi. Għaliex ser ikun hemm differenzi kbar bejn gruppi differenti u bejn pajjiżi gbar u sinjuri u pajjiżi iktar inqas sinjuri li ser kolom jesportaw l ħaddima tagħhom u għal daqstant il-proposti eh, li ġo prezentat bil-Unjoni għandhom jiġu approvati għada, grazzi. Grazzi għafna l-Senjura Zuber, jizan għadu s senjura sajal minuta u nofs. President, Kummissarju, kollaborazzjoni bejn is-servizzi pubbliċi tal-impjigi importanti ħafna mod partikolari f'sitwazzjoni ferm diffiċli ġewwa l-Ewropa u importanti li niftakru li il qatu u s-sigurtà soċjali ġiet organizzata mod differenti f'pajjiżi differenti u din hija parti tal-kompetenzi tal-Istati Membri u daqstant jiena nemmen li l-unika mod ta' kif nistgħu nimxu l-qudiem huwa permezz ta' ehm, bażi volontarja u bekk inkunu nistgħu wkoll nimxu kemm jista' jkun il qudiem Kif qal il-Kummissarju il- Youth Guarantee Ewropea u koll permezz tagħha rajna li hemm lok għal ħafna iktar tif ċertu stati membri il-funzjonament tal-servizzi pubbliċi tal-impjiegi hija importanti wkoll biex iżazah jisibu xogħol, nixtieq insemmi wkoll il-possibilitajiet ta' persuni b'diżabilità ehm, biex dawn ikun jistgħu jisibu xogħol. Dawn il-gruppi ta' nies għandhom bżonn ta' għajnuna biex bekk ikunu jistgħu jisibu impjek u kif u ser ikun possibbli li nagħtu iktar importanza lil persuni b'diżabilità fil-qasam tas servizzi pubbliċi tal-impjegi. ħafna nies li għedin nisofru minn sitwazzjoni ta' qatt huma nies li għandhom diżabilitajiet. Grazzi. Naddu issa Sinjora Regner minuta u nofs. Grazzi President. Nibda billi nieħu din l-opportunità u nirringrazzja lill eh, kummissjoni għal kooperazzjoni flimkien mal-Parlament mhux biss fuq dan is-suġġett iżda wkoll fuq suġġetti oħrajn. Nirringrazzjak ħafna għal dan. 26 miljon mara raġel fl-Unjoni Ewropea kollha li huma qiegħda, mod partikolari aħna għandna niftakru il ehm, situazzjoni ta' ħafna żgħażagħ f'bosta pajjiżi f'ċertu pajjiżi hemm rati ta' 50% ta' qatt fost iż-żgħażagħ din hija katastrofi li ma nistgħux insemmuha biżejjed drabi. X'se nagħmlu biex niġġieldu l-qatt tal-massa? Kif ser noħol u iktar xalijiet? Kif ser natum piegi li dawn in-nies? Ovvjament għanna bżon ta' soluzzjonijiet makroekonomiċi bħala essendi aħna dejjem iġilidna għal iktar investiment, youth guarantees. U fl-istess ħin aħna għanna nitrattaw soluzzjonijiet żgħar ukoll kooperazzjoni bejn servizzi ta' impjiegi pubbliċi dan huwa wieħed mill-building eh, blocks li rridu naħmu fuqu. U ovvjament il-problema bil qatt eh, tal-massa mhux se jiżolvu b'din il-miżura biss, imma iktar kooperazzjoni bejn is-servizzi tal impingi jafu jagħmlu aktar faċli għan-nies biex isibu x-xogħol. Naħseb li kulħadd ħaqqu din l-opportunità. Naħseb li huwa importanti ħafna li ninkludu lil dawk in-nies li l-aħjar jafu s-situazzjoni. Min ħaddem, trade unions, NGOs, dan kollu għandu jaħdem mod effettiv, grazzi. Grazzi ħafna li s-Sinjura Regner għal-minuta u nofs issa għaddu għas-Sinjura Jazzoveska. President? kollegi l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea li timmira li tifformalizza l-kooperazzjoni bejn is-servizzi pubbliċi tal-impjigi permezz ta' network ħaqqa l-appoġġ tagħkom. Il-benefiċċji ta' din is-sitwazzjoni tinkludi wkoll eh, pjattaforma ta' skambju ta' esperjenzi u l-aħjar prazzi. L-istati membri għandhom modelli mm, differenti u sistemi ta' servizzi tal-impjigi pubbliċi. Dak li għanna qoddimna huma eh, toolboxes differenti. Hemm differenzi bejn il-qafas legali fl-istati membri. Din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn kien impossibbli li nibnu uh, suq tax-xogħol Ewropew. Iżda nistgħu nittestjaw forum differenti ta' servizzi pubbliċi tal impjegi permezz ta' dawn il network nistgħu nitalmu mill-iżbalji li saru minn oħrajn u bekk nkunu nistgħu nażlu soluzzjonijiet li brew li kienu tajbin. Kooperazzjoni ta' dan it-tip tista' tkun soluzzjoni tajba ħafna. Ovvjament, memx pjattaforma ta' kooperazzjoni fejn is-servizzi kollha ser ikunu inklużi. Proposta ta' dan it-tip tagħmilha possibbli. Dan kollu jista' jsir parti minn koerenza aħjar tas suq tax-xogħol bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Jasłowiecka. Grazie ħafna, l-Sinjura Ratovetska, issa nadu s-sur kofferati għal-minuta. Grazzi, President. Kummissarju, nara li x-xogħlijiet jistgħu jiġu permezz ta', ta politika ta' tkabbir. Dawn isiru wara investiment grazzi għal investimenti pubbliċi gbar nistimula investimenti privati uh, fit-territorju. Imma u kol waċar li dan kollu u għameħtieġ biex bekk is-suq ta' xogħol ikun iktar armonjuż, ikun hemm inqas ostakli li qegħdin naraw f'dħul ehm, fis-suq ta' xogħol mod partikolari għaż-żgħażagħ. Għaldaqstant jiena naħseb li jrid ikun hemm iktar kooperazzjoni fis servizzi pubbliċi tal-impjiegi u din għandu jkollha dan il-għan u għandha tiġi meqjusa bħala xi ħaġa obbligatorja. Irridu nagħmluha ċara għal kulħadd x'inhuma x'inhi sitwazzjoni u għal xiex kulħadd għandu jimpenja ruħu bisħieħ. Dinja tri it-triq it-tajba li għandna nieħdu. Grazzi. Kollegi Koferati im catch di eye for Grazzi ħafna onorevoli Koferati naslu issa għal catch di eye. Uh, Grazzi ħafna, President. Meta nitkellmu dwar il-qat u nitkellmu dwar is-soluzzjonijiet ħafna drabi ninsew li l-impigi jiġu moħluq mhux biss mill-gvernijiet u l-aġenziji iżda minn dawk li jħolqu il-negozji u jippermettu li daw jikbru u ħafna u huwa l level tal-istat membru U emmek li rridu natu garanzija biex natu taħriġ li huma jkollhom bżonn biex jieħdu dawn l-impjegi, ma natu garanzija wkoll li dak it-taħriġ eh, u edukazzjoni jasal serta livell. Eh, għaw li għajt lek Eh, jekk inti tagħti ħuta eh, l-persuna jikola ġurnata ma jekk tagħmu kif jistat jgħix ħajtu kollha. Ġifieri dan għandna nagħtu t tip ta' kapaċitajiet lil daw in-nies biex ikollu l-kapaċitajiet għall impigi li hemm qudiemhom, mhux biex nbidlu u nilagħbu biċ-ċifri iżda riżultati veru għalihom. Grazzi President. Vielen Dank, Herr dak kull mem mal di għaj. Naddi l-kelma l-Kummissarju Andor. Grazzi ħafna President, membri, nishtiq nirringrazzja l-rapporter Sudan għal darboħra għalli rnexxejna naslu ftehim għal kunsil fuq dan. Stati eh, membri tkellmu dwar dan fil-kuntest ta' għad gbir fost l-Unjoni Ewropea, ma dan kollu il-każ huwa li llum mhux biss qed niffaċċaw għad kbir, imma l-Unjoni Ewropea hemm ħafna diversità. Dak li għandu x'jaqsam l-impjiegi meta tmur f'pajjiżi bħall-Awstrija jew l-Bavarja meta jiena kont qed insuq il-ħadd Eh, eh, tik l-impressjoni li l-affarijiet qed jiffunzjonaw sew dak li għandu x'jaqsam l impiegi u s-servizzi ta' impjegi pubbliċi huma parti mir-risposta, ma fl-istess ħin f'pajjiżi oħra, pereżempju pajjiżi eh, fil-periferi ta' zona euro hemm problemi gbar, problemi enormi fil-preżent u mhux biss dwar punti dajfa tas-servizz ta' impjegi pubbliċi imma wkoll il-komplessità tal-problemi li qed jiffaċċaw. M'hemmx soluzzjoni mirakuluża waħda, biex insolvu l-krizi tal qad għanna bżon ovvjament e, ntejbu l-kondizjoniet makroekonomiċi u nsibu soluzzjoniet biex nżidu l-investimenti. Imma għanna bżon u koll li l-suq tax xogħol jaħdem aħjar u għalhekk e, jekk is-servizzi ta' e, impiegi jaħdmu aħjar dan huwa importanti ħafna. Il-netwerk il-ġdid ikollu kapacità addizzjonali billi wieħed jitallem minn xulxin u uh, proġetti ta' jnuna tekniċi. Fuq l-importanza ta' netwerk imma huwa ikbar. Sentejn ilu l-pakket ta' uh, impiegi wara risposta ta' riċezzjoni aħna tkellimna dwar u pinġejna stampa dwar il- uh, is-suq tax-xogħol Ewropej. U għal ħafna nies impik barra minn pajjiżhom huwa l-soluzzjoni temporanja. U għal din ir-raġuni eh, għandna bżonn iżjed eh, nkunu nafu iżjed dwar lingwi oħra. U allura għanna konna mobilita, għanna bżonn nejnu l-dawk li jishtiqu jispostaw minn pajis għal liħor biex jisibu xogħol, imma mhux ħaġa korretta jekk nassumu li din il-proposta hija dwar mobilità tal-ħaddiema. L-implementazzjoni ta' impenji ċari dwar il-garanziji għaż-żaża jiddependu wkoll fuq funzjonament aħjar tas servizzi ta' impjegi pubbliċi fil-diversi stati membri. Għalhekk il-proposta tal-lum hija sekk importanti u għalhekk jiena nħoss li għandna nappoġġawha. Grazzi ħafna, jgħid il kommissarju Grazzi ħafna Kommissarju, jek il-President, <clears throat> Kommissarju Andor, naddussa għal-rapporter għal-minuta biex jalaq. Merci, President. Cher collègue, la nécessité d'une lutte. Grazie ħafna, President. Eh, kollegi, eh, għanna bżon nsaħħu nikkoordinaw ġdida kontra l-qad fl-Unjoni Ewropea, fil-level tal-Unjoni Ewropea, u nżguraw li l-garanzija ta' zazax tiġi implementat kemm jista' jkun mardin ħaġa evidenti, ħaġa ħarġet matul il dibattitu u l dak li appoġġaw. Eh, jiena nissuġġerix li ma l-appoġġawx l-emendi għax Eh, il-testana, il-kompromessi li wasalna li jom eh, l-spirtu jgħatem. Kif għal il-kommissarju u importanti li l-mizura tiġi eh, adottata matul dan matul din il-legislatura ħalli jibda jaħdem minissa. Grazie ħafna. Onorevoli Danden, mela determina il dibattitu il-votazzjoni ħassir għada fis-sitta u nibdew fis sitta għal-votazzjoni nerġaw l-ura. Grazzi.